Colleagues, please. Kollegi, jekk jogħġobkom. Nisnasib nistgħu nibdew bis-sessjoni tagħna. May I ask you to take seat? Nixtieq nitlobkom ħalli tieħdu postkom. Grazzi. Our point nine of the Għanna punt numru 9 fuq eh, l-agenda tagħna ir-rieżami tal-qafas ta' governanza ekonomika, analiżi u sfida ħafna ma' rapporter Pervanx Beres. Completed and set. Il-rapporter batet eh, la bozz ta' rapport taħħa lil kollegi taħħa ah, bozz eh, komprensiv għalek wasal iż-żmien li kolna dibattitu ta' dan ir-rapport Nadi il-mikrofonu li l Merci, Monsieur le Président. Mm, Grazie wara l-ewwel skambju ta' femmit li kellna fuq il-baġġet ta' rapporti li naħseb illi kulħadd seta' ra. L-ispirtu ta' diskussjoni li kellna qabel proponi li konna approċ fuq erba stadji, l-ewwel stadju jkun li nħarsu lejn is-sitwazzjoni li aħna nosservaw illi jkun hemm il-progress illi li sar minn 2010 mħabba li s-sem kena six-pack kena two-pack li saħħaħna l-affarijiet bihom imma wkoll saħħaħna l-mekanizmu ta' stabilta. U fl istessin edin qegħdin ħabtu wiċċna mar-realtà li naraw fi zona euro partikolari li s-sitwazzjoni ekonomika hija waħda li tħassabna ħafna erba punti ta' vista, l-ewwel net, l-ewwel komment. L-ewwel perspettiva hija li il-tkabbir waqa' mhuwiex biżejjed. Ħaġa oħra li hija ġifiri ġifieri il-deflation, eh, li taqa' wkoll u li kien suppost l-sibi kienet pala pala an, kienet intervjeni iżda ċorta hemm il-problema biex jaraw il-pajjiżi li huma involuti kif jistgħu joħorġu minna u jirġgħu jirkupraw jgħumu fuq saqajhom. U t-tielet ħaġa hija l-kwistjoni tal-qatt minħabba li hemm ingwaljanzi kbar bejn l-istati membri u skont imbagħad il-klassi differenti ta' età u l-professjoni. Issa nifoka fuq ir-rabb elementi li huwa marbut kemm mal IMF kif ukoll l-ECB li hija l-kwistjoni ta' inugwaljanzi li aħna naraw fih dan taż-żona euro u fenomenu li aħna rajna qabel il-kriżi imma sa ċertu punt mara l-għar minħabba l-kriżi. Mu ma sa nagħmlu xejn. Dan il-kontest, il-kapita statu tal-gvern fis-spinta tagħna kienu ħarġu niedu flimkien ma' President Juncker dan il-pjan ta' investiment u l-idea li aħna naraw li dem dan il-pont iridu naqdu bejn iż-żewġ approċċi għaliex dan il-pjan ta' investiment mhuwiex fenomenu li ħajjiġi f'waqtu li għabbatu ġi eh, inventajnieh mis-sema, la minn minħabba li sofna studju li minnieh minn ħafna lakuni li kien hemm eh, fil-ekonomija Ewropej u li lin minn kriżi kontribwixxew għal provokazzjoni iktar ta' dan id-deficit fil-investiment, il-vojt fil-investiment. Jiena konvinta li id-ġenerazzjonijiet tal-ġejjeni li aħna f'na drabi nitkellmu dwarhom u ma eh, minnajr ma reprezentawhom direttament ħaj sofru jibatu ħafna iktar um, minn ħabba nuqqas tal-investiment milli eh, nħabba l-eċċessi fid-dejn pubbliku. Allura, den kompli tisħaq fuq eh, l-idea tal-dejn u x'inhu iktar ħaġa serja. Jek għana nakon approċ fuq tlet punti nibdew għom kollha e, l-ewwel net fuq l-osservazzjoni li għamilna. Irridu nqisu l-ewwel net il-komunikazzjoni fuq il-flessibilità. Fuq tlet elementi importanti. L-ewwel element hija komunikaw flessibilità li kapijiet ta' statu gvern irridu hija soħħaġa li twizen ftit u tadar ftit eh, dak li aħna xaqna rajna fil faqqaxat rawa t-tirnexxi. Imma mbagħad ma tinġu l-flessibilità. Int trit. qed tiddaħħal ħafna dispożizzjonijiet illi jistgħu jkunu xaġa li jilqgħu ħafna, ħafna li jixtiequ jaraw ħafna nies u li ġejjin mill-patt ta' stabilta' Ma mbagħad jekk inti tħares lejn il-fera korrettiva ta' dan il-pakt, il bibin maqmalu hemmhekk xorta. U dan iwastani għat-tret punti jgħi, illi peress li dan huwa tekst illi mod konkret qed jipprova jintervjeni fil-mobilizzazzjoni l-ewwel net fuq livell ta' investimenti ma mhux biss mela aħna rridu li kollega tiegħek Bullman eh, jieħu pożizzjoni, nieħdu pożizzjoni fuq dan il-punt. U rridu nipprovaw, nirfinaw u nirtukjaw l-affarijiet biex ma naqdux ngħidu affarijiet li morru kontra xulxin, jridu nkunu uniti fiha di. Fil-rapport għandek il-klawżola il-rendezvous clause illi dan konna resaqna l-kommissjoni, l-komitat tagħna wara li l-kol eh, datajna 6 u 2 Korrenna li mżon revizjoni għal-14 ta' Deċembru 2014. Il-Kommissjoni għalek ħarġet din il-komunikazzjoni, naqabe, ħarġet naqabe, imma ħarġet darba argument, unajdu mod sinċir, par-rapporter, illi minn il komissjoni għattejt Iwa bikri wis biex nevalwaw dan il-mekanizmu. Imma qabel ma ma kien bikri, aħna konna tajnikom. Appuntament il-Kummissjoni kellha tagħmel dan ix-xogħol. U hija mm, huwa approċċ li huwa stret ħafna tagħhom. Il-Kummissjoni fil-verità mhumiex qegħdin f'sitwazzjoni illi jużaw monopolju ta' inizjattiva mill-bidu. Mil u rridu eżattament naraw x'inhu l-kwalità ta' dibattitu li aħna bħala kol-leġislaturi nistgħu ndaħlu fi sjaħsa biex ikunu nistgħu niftħu tieqa oħra. Naħseb illi fil-fatt hemm it titwieq li rridu niftħu. L-ewwel wieħed. L-ewwel waħda. Il ehm, pakket fuq l-artikolazzjoni u jew il-rabta bejn is-sitwazzjoni budġetarja tal-Istati membri u is-sitwazzjoni sħiħa pal unjoni Ewropea aggregata Ah, jina kemm minni għawek. Jider illi aħna din ifittxuha ma wasalni għaliha. Ma nafx ġibir jiġifieri jekk għadniex fi stadju ta' żvilupp eh, jekk nistgħu nħarsu lejn il-sampa sħiħ aggregata tal-Unjoni Ewropea, ma rridu nkomplu nqisu dak li nistgħu nagħmlu u npoġġu fi zmin ta' skadenza perdu ta' żmien partikolari Eh, revizjoni ta' xeffetti ikollu tupak fuq il-budget differenti tal-Unjoni Ewropea biex imbagħad ma nispeku nispiku xi konklusjoni dwar posteriori eh, xini sitwazzjoni imma biex ikonna idea ekonomika ġenerali. Per eżempju, kull stat membri kinti tibda diskussjoni budgetarja, inti tiffissa ċertu għanijiet, inti tiġġieled kontra l-qatta, titinvesti, eh, trid tagħmel tal-ġestjoni tat-territorju xi ikun. Med fl Stati Uniti meta jagħmlu dawn id u jagħmlu l-istess kondizzjonijiet bħal wol budget federali. Imma fuq livell tal-Unjoni Ewropea m'għandniex minn dawn l-affarijiet u l-unika ħaġa li hija fid-dispożizzjoni tagħna hija koordinazzjoni tal-pożizzjoni budġetarja ta' kull stat membru huwa dak illi jista' jwasalna biex naqdu eh, u nkunu ktar b'saħħitna eh, fuq livell politiku. Tini ħaġa li hija essenzjali biex intejbu dan il-6 plus Eh, hija li nħarsu lejn il-proċeduri ekonomiċi, makroekonomiċi. Aħna jekk aħna rriduhom simmetriċi mhux qed jiġu applikati b'dan il-mod. Din jiġu applikati si mukaħat kif fett lillu eh, biex ikun hemm dibattitu biss bejn il-Komissjoni u dak istat membru partikolari fejn id-definizzjoni eh, tal-riforma mm, strutturali saret. Imma il-konċett ta' zbilanċ makroekonomiku jrid wasal ħafna iktar wiesa u allura din tista' wasal għal sitwazzjoni aggregata pal mija tal-żona euro ma jistax ikun wieħed plus wieħed equals 2 imma għandu l-effett multiplikatur wieħed plus wieħed jista' ukoll jfisser tlieta pereżempju jew iktar. Allura aħna rridu nħarsu lejn l-affarijiet fuq level iktar wiesa. U ħaġa oħra, fuq id-dimensjoni, fuq it-titjib possibbli li għandna minna mingħajr riforma ta' trattat, dak kollu li għandu xieqsam il riforma strutturali, il-segwitu tal-analiżi tas sitwazzjoni fil-Greċja u l-konsegwenzi li aħna ħaniġdu mill-eżistenza ta' trojka u li u xi jiġri meta nerġgħu niftu mill-ġdid eh, fil-qafat leġislattiv ta' Tupac il- il-miżuri li qed diskussi ma' trojka. Issa fuq is-6 plus 2 hija kwistjoni ta' d u ukoll. Jiena naf illi rapport paragraf ma nafx ma wieħed insomma iktar wieħed li huwa eh, li għal diskussjoni. Ma fi spirtu ta' ta' kompromess kostruttiv naħseb id-dibattitu li ikun miftuħ mod li wieħed jista' jifmu intelligibbli u Ek kif fini palissa ma nistawx nappoġġawa, e kif fini definita fil-regolamentazzjoni tagħna. E Nejda hekk buċċi minn qudiem imma nafert irdu jkunu ċari id jiftaħ il-bib għad diskussjoni. L-aħħar plastru uh, li jiena wkoll xtaqt inwiżen id-diskussjoni tiegħi fuqha li semmejt dal-għodu hija kwistjoni tal-erba presidenti li jkunu erba plus wieħed għal presidenti uh, Minna ma noqgħod nidħol bi firqaqat sempliċi meċtaq ngħid illi għalija jiena nippreferi kieku qed ngħidu mod onest, nippreferi li konna erba' presidenti dak ir-rapport kien tajb jew kella l-blueprint jew kella ta' mandat tal-president. Ehm, fuq dawn it-tlet bażi ta' diskussjoni m'għandi ebda dubju li nqablu il not analitika li ressa Juncker, President Juncker, li jibdu nifokaw fuq, naf li kien kontest partikolari, ma' Eh, frankament, naseb illi frapport ieħor bl-għajnuda mal-kollegi kollha irridu illi naqbdu toroq illi iwasslunna għal biex għal fatt li niftakru illi dak li qalu minn 2008 kommissjoni mirdu iġ li eh, riformi strutturali mux qed isiru li u għalhekk hemm l-effetti multiplikaturi illi aħna rridu nqisu. Nasib illi saqbist il-ħin tiegħi ta' diskussjoni nasib tajjeb li nisimgħu il-shadows u l-kollegi. Grazzi. Thank you very much to the rapporteur. Grazzi ħafna. Sur Toiber irrit jaqbad aeroplan għalhekk talab jekk issa jintervjeni l-ewwel Iva. Ħannaddi l-mikrofonu meditament li Sir Toiber. Grazzi ħafna Sur President, Zis kollegi l-ewwel net Grazzi tal-li l-opportunità li nista' nitkellem ftit qabel kulħadd nixtieq ningrazzja ħafna li rapporter Sinja Beres tar-rapport li preżentatilna li naħseb li qiegħed titkellem fuq suġġett importanti ħafna li huwa bażi tajba l-diskussjoni wkoll. Huwa importanti illi partiti politiċi differenti naħseb dejjem ikollhom opinjoni differenti u perspettivi differenti u hemm ċertu punti illi aħna naqblu magħhom min-naħa tal-liberali ma dak il qalet is-Sinjora Beres, però hemm ċertu affarijiet oħra li ma naqblux dwarhom. Hemm numru ta' punti illi fl-evalwazzjoni tagħna ħajmexuna fid-direzzjoni l-ħażina. L-ewwel net aħna nixtiequ li fir-rapport aħna nisqu ħafna iktar fuq dak illi aħna nixxina nagħmlu fil-mandat ta' qabel fil-Parlament Ewropew. Nixtieq nfakkarkom fis-six pack u fit-two pack Kien hemm ħafna li ddubitaw illi l-Parlament Ewropew bħala leġislatur kienx fil-pożizzjoni illi fuq il-livell tekniku jwassal tfassil ta' leġislazzjoni komplessa. Iżda aħna provajna li stajna nagħmlu dan e, fil-fatt dawn kienu proposti minnaħa tal-Parlament Ewropew, pal per eżempju il-proposta fil-rapport ta' Sinjura Gular u anka il- proposta dwar il-patta stabilta ta' tkabbi daw ma kienu implementati fil-leġizlazzjoni minħabba li mbagħad kien hemm intervent minn ħatar kunsill. Jiena naħseb li fuq dan irridu nisqu daqsxejn iktar fir-rapport. Apparti minn hekk nixtieq nitkellem ukoll fuq kwestjoni oħra wara perjodu verament qasir aħna mhux possibbli li noħorġu b'analiżi bħal din hekk kif fir-rapport. Jien naħseb li ma tantx għaddaw ħin biżejjed sabiex nevalwaw l-implementazzjoni ta' din il leġizlazzjoni aħna kellna eh, il-pajjiżi ta' Spanja u Portugal li kienu taħt bosta riformi li sviluppaw b'mod tajjeb pereżempju kellna l-Irlanda u aħna rajna illi irrida li wieħed ibiddel ċertu affarijiet jista' verament iwassal riżultati ta' tkabbir u jista' jkun hemm ukoll aġġustament u titjib tal-kompetittività tal-pajjiż u li dan jista' jirrefletti wkoll fuq il-lat ta' tkabbir ekonomiku u tal-impjieg. Aħna konna nafu li fil-Greċja Eh, jista' jkun li il-problemi ma kienux hemmhekk minħabba l nuqqas ta' bażi ta' riforma, iżda nuqqas ta' implementazzjoni ta' regoli eżistenti u aħna tal-opinjoni li fil-ġejjieni jekk it-trojka m'għandix ikollha rwol kif inhi, iżda rridu naraw li fl-istifihdan l-istituzzjonijiet aħna nkunu nistgħu nagħtu l-opinjoni tagħna ħalli nkunu nistgħu niggarantixxu illi din l-evalwazzjoni indipendenti tal-imġiba u tal-performance tal-istati membri tista' tkun riflessa bl-iktar mod trasparenti u allura bżonn li jkollna aktar indipendenza, aktar trasparenza Għana naħsbu li l-analista ewlini, Chief Economic Analyst, irridu naraw eżattament xir-wol ħajkollu, xħajkollu eżattament para ir-wol f'dan il-kommissjoni, allura jew ħajkun jista' jagħti analiżi indipendenti lill parlament u l-istituzzjonijiet l-oħrajn ħalli mbagħad ir-rekomendazzjonijiet li huma speċifiċi għal kull pajjiż kull ikunu jistgħu jitfasslu għabbażi ta' informazzjoni ċari u uh, trasparenti jiena minnaħat tal-partit tiegħi nista' ngħidilkom li aħna għandna ċertu emendi li ressaqna sabiex insaħħu dan il lat politiku li semmejt jiena naħseb illi fil-fatt id-djufijiet jekk verament għana dawn id-djufiniet dawn huma minħabba illi aħna għanna implementazzjoni li ma kienieċ ċet issir kif suppost minnaħat l-Kummissjoni minnaħat l-Istati Membri u li aħna u jekk irridu nisqu f'dan ir-rapport li fil-ġejjini għandu jkun hemm implementazzjoni responsabbli u li tagħmel sens issa parti minn hekk, iżida fit tkabbir ekonomiku minħata liberali aħna nasbu li rridu nżidu tkabbir ekonomiku Iżda mbagħad dan jerġa' jġibna lura l-kwistjoni tal-istrumenti aħna u hekk tal-opinjoni li fil-fatt ma tantx qegħdin insemmuhom wis dawn il-punti fir-rapport li l-kundizzjonijiet qafas, speċjalment tal-kumpaniji żartu daqs medju, għandhom jitjiebu. U sabiex namlu hekk irridu nifaċilitaw kemm jista' jkun il-regoli, nisimplifikawhom, għandna innaqsu l-pis amministrattiv u nofru iktar opportunitajiet u anka eċezzjonijiet u derogi mit-taxxa pereżempju għal kumpaniji żgħar ta' daqs medju għal nkun nistgħu ngħinuhom irridu nofru inċentivi ħalli bekk verament nkunu nistgħu naraw il-kumpaniji żgħar ikunu f'pożizzjoni ħafna aħjar milli qegħdin issa ħalli jkunu f'pożizzjoni li iktar postijiet tax-xogħol ukoll. Aħna nafu illi palissa dawn il-kumpaniji il-medji li ktallet ibatu apparti minn hekk id-disciplina fiskali u l-kwistjoni tad-dejn. Id-disciplina fiskali. Fis din id-disciplina waħedha miex ħatwassal għad kabbir ekonomiku u aħna għanna bħalissa krizi ta' dejn statali għallura nishtiqu li aħna nikkontrollaw id-dejn ħalli dawn jibqgħu fuq l-istess livell li huwa stipulat fil-patt ta' stabilità u tkabbir, iżda fl-istess jien naraw li jkun flessibilità meħtieġa. Grazzi. Thank you. Now the EPP. Grazzi ħafna. Shadow is-Sinjura Delanger mill-PPE. Grazzi ħafna President. Nixtieq mela għati l-evaluazzjoni tiegħi ta' dan ir-rapport ta' Sinjora Beresh nasli ħadmet ħafna aħna naqblu ma' sens ta' urġenza għal dan id debattitu qed naraw din il-ħtieġa li naħdmu hemm sitwazzjoni ekonomika vera dajfos u kritika fl-Ewropa imma ma nix nħarsu biss lejn l-Ewropa ma barra wkoll jekk naraw kif il-popolazzjoni tagħna qed tikber u qed tixjieħ żieda fil-popolazzjoni fiċ-Ċina wkoll. Hemm kwistjonijiet li ħajolqtuna mhux biss s snin li ġejjin imma għall-20 snin li ġejjin, ġifieri u dinna ħatkun iktar problematika t tfal tagħna u għan-nepotijiet ukoll. Rridu nħarsu lejn din il- problema b'mod iktar wiesa. Kif tilkom diġà eh, dan huwa rapport wiesa, importanti li ma nirrepetux ix-xogħol fuq il-pakkett ta' investiment. Hemm rapporter ieħor li qed jaħdem fuq dan il-pakkett dwar il-PPE importanti li nikkonsidraw ir-raġunijiet ta' din il-kriżi għalfejn feġġet u r raġunijiet dwar il-għala l-patta stabilta u tkabbir ġie adattat u għal-għala daħħalna s-six pack u two pack jiena naqbel mal kelliema preċedenti il-Parlament Ewropew jista' jħossu ruħu gburi tal-passi li ttieħdu fil-passat ta' spiss dawn il-ftejmiet isiru taħt pressjoni għolja imma kien il-Parlament Ewropew li eh, wassal eh, għalftej minn kejja divizjoniet fil-Konsil. Rridu nerġixxu għal proposta tal-Kummissjoni Ewropea, ovvjament il-klawzola ta' reviżjoni u r-rekwiżiti għat hemmhekk sabiex ikun hemm reviżjoni ta' six pack u two pack sal-aħħar ta' din is-sena rridu nsaħħu l-formulazzjoni hemmhekk għal daħħalna six pack u two pack Il-kwestjoni prinċipali hija li huma għamlu l-Unjoni Monetarja tagħna iktar b'saħħitha jekk qed inħarsu lejn is-sustenabilità tad-dejn pubbliku u l-importanza tal-proċedura tal-iżbilanċ makroekonomiku mbagħad hemm l-implementazzjoni. Nistgħu forsi nagħtu iktar attenzjoni hawnhekk dwar il-flessibilità u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Nistaw aħna nsemmu li l-patta stabilita u tkabbir diġa inkluda numru ta' elementi ta' flessibilta. Issa l-loġika hija li issa rridu riżultat ta' taħt 3% jekk qed nitkellmu aħna dwar l-isbilanċ fil-kont kurrenti. Jekk ikollna sena tajba rajni għad il-ħaġa fil passati Kikollok kollok sena tajba, importanti li inti tispiċċa taħt dan id-deficit ta' 3% jew inkella toħloq surplus. Għalhekk irridu naraw eh, x'nistgħu nagħmlu sabiex nużaw iktar aħjar id-dispożizzjonijiet ta' flessibilità ħalli bekk fis-snin li huma pożittivi inti ħaġġemma l-flus ħalli tgħin għal dawk is-snin li huma eh, negattivi Din il-loġika ħadmet fil-passat Mbagħad dwar is-sostenibilità tad-dejn pubbliku. Dwar id-dibattitu fuq il-flessibilità dan huwa punt importanti. Jekk inti ħad tagħmel riformi reali iktar milli tifranka eh, il-flus sabiex tagħmel it-tnaqqis iva ħaddu iktar sabiex tfaddal il-flus imma ma nix nażlu sistema jew oħra, namlu nagħmluhom it-tnejn. Issa wasalna fil-żmien fejn intiet tippermetti iktar ħin jekk imbagħad ikun hemm vera dejn żejjed ma mela din mux soluzzjoni u l pp e mhux ħajsegwi din id-direzzjoni. U f'numru ta' stati membri aħna vera nkwetati dwar is-sistabilità tal-livelli ta' dejn pubbliku u ħanamlu xi kummenti aħna Dat dwar id-dettalji l-iktar punt importanti għalija nista' nifhem li r-rapporter tixtieq tisħaq fuq il-koordinazzjoni Ewropea xi ħaġa li għandna bżonn. Aħna jrid ikollna dibattitu imma mhux imbagħad jekk ħajintuża bħala skuża sabiex nevitaw li n-nies jerfu responsabiltajiet tagħhom fuq livell nazzjonali faċli li ngħidu li t tort lill-Ewropa għal-riformi kollha li qed isiru l-istati membri rridu jgħidu li huma sidin tal-proċess. Aħna kif nistgħu nassiguraw li dan id-dibattitu xi ħaġa li qed issir mhux biss hawnhekk imma fil-parlamenti nazzjonali huma rridu jiddeċiedu r-rekwiżiti ta' Unjoni Monetarja u Ekonomika b'mod onest. Rridu wkoll iħallsu lejn il-piżijiet kif ukoll il-benefiċċji. Jekk inti tixtieq tkun parti mill-Unjoni mela trid tħares ukoll numru ta' regoli grazzi ħafna. Grazzi ħafna sal-li Sir Imbert Luka. Grazzi ħafna, grazie President. Sinjora Beresh, nixtieq nirringrazzja kal ħidma tiegħek. fil femma tiegħi inti għajjimt ħafna punti interessanti imma pal-sur tojja ikolli najt li ovvjament għandi opinjoni differenti eh, minn xi pożizzjonijiet tiegħek u hemm ħafna affarijiet li ma nistgħux naqblu magħhom. Qabel kollox, bħala kumment ġenerali, ma naħsibx li għanna nippruvaw indaħlu wis informazzjoni f'dan ir-rapport. Is-suġġett ta' dan ir-rapport il governanza ekonomika ġifieri l-kundizzjonijiet qafas, għal-governanza tal-politika ġifiri sabiex inħarsu lejn il-futur u nħarsu lejn l isfidi Mannix aħna ninkludu il-fat li l t-tsiq jifraħ li l-nifsu għal xolli għamel fil-passat. Forsi din tista' tkun parti mill-analiżi ġenerali ekonomika ma m'għandha xejn taqsam mar regoli fuq il-governanza ekonomika. U m'għandniex għalfejn nerġgħu nitlu il kustjoni tal-kriżi u r-raġunijiet tal-kriżi kif eh, smajna mingħand is-Sinjura Delange. M'għandniex niddiskutu l-lejmen Brothers, per eżempju, irridu aħna nistudjaw is-sitwazzjoni. Imma dawn l-affarijiet mhux qegħdin fil-rapport tiegħek. Iva, informazzjoni dwar il-governanza ekonomika, ma m'għandniex analiżi xirqa u biżejjed u m'hemmx deskrizzjoni ċara tar-raġuni dwar il-għala l-governanza ekonomika ma ħadmitx kif stennejna li ħatamen u il-għala aħna mxejna minn regoli sempliċi għal dawk iklar komplikati. Jena naqbel ma' rapporter li regoli attwali huma wis komplessi u um, mhumiex aċċettati um, not pozittiv mill-gvernijiet tal-istati membri u naqbel ukoll li r li li taw saru għabbażi ta' valutazzjoni mhux korretta min-naħa tal- kummissjoni jridu nistudjawha, jridu nistudjaw dan il-fatt. X'istgħu nagħmlu biex insolvu din il-kwistjoni. U jiena ma naqbilx assolutament mar rapporter dwar fejn qalet li nistgħu nikorreġu l-iżbalji tal-governanza ekonomika permezz ta' koordinazzjoni ekonomika inklusiva ma dan huwa l-approċċ il-ħażin. Dan ir-rapport rapport ma rajtx informazzjoni dwar l-inċentivi u għanna nitkellmu iktar dwar l-inċentivi u l-kompatibilità ta' dawn l-inċentivi mal-miri tagħna kif ukoll l-infurzar tal-implementazzjoni. Dan ir-rapport mhux biss dwar il-governanza ekonomika imma hemm ħafna informazzjoni dwar xi metodi tal-ġestjoni tal-krisi viżavi ż-żona ura. U r-rapporter qed tgħid li dawna jistgħu jkunu użati għal ġlieda kontra l-inflazzjoni jew deflazzjoni imma aħna qed nitkellmu dwar ir-regoli biss f'dan ir-rapport ma naħsibx li għanna npoġġu dawn il-punti li għadni kif semmejt fil-rapport mxie affarijiet li huma nieqsa. Per eżempta ta' dejn sovran fi żona euro u l-iżvilupp ta' dejn sovran u s-sostenibilità kważi ftit li xejn dwar dawn l-aspetti u forsi għandna ndaħlu iżjed informazzjoni Unnek qed ngħidu fejn qed nitkellem dwar fejn irridu nagħmlu in-non bailout clause l-istess tal-artiklu 125 mhux qed nagħtuh biżejjed informazzjoni. Mbagħad lan tal-governanza ekonomika l-aħħar qan irrid ikun din il-klawżola non bailout u m'hemm dwar il-smigħ li kellna tal-esperti, per Charles Labroche, tefafna ħafna kritika il-Rassur Forst għal li xikultant laqas ikun possibli li jirġu rikonoxxuti l-izbilanċi dwar id-diskrepanza fl-output fil-ħruġ. Diffiċli li narawam dawn minħabba l-fat li l-esportazzjoni tal-kapital jista' jkun mezz tajjeb kif nistgħu nifinanzjaw l-investimenti u kif nistgħu impattu għal importazzjonijiet finanzjarji. Mbagħad jekk nistgħu x'aħna nidentifikaw dawn l-affarijiet u jekk nafu x'nixtiequ nfissru b'dawn l-iżbilanċi makroekonomiċi irdu nistudjaw dawn il-punti u hemm referenza nieqsa dwar il-kumplessità tar-regoli li għandna bħalissa Ir-rapporter qed titfa' ħafna kritika l-istess fuq inqas ta' trasparenza kif f'dan ir-rapport hemm ħafna informazzjoni dwar ir-regoli addizzjonali li jistgħu jiġu introdotti jew koordinazzjoni aħjar. Mal dak li għandu xaqsam ma tnaqqis tal-kumplessità m'hemmx punti hemmhekk u rridu nżiduhom. Now Grazzi ħafna għal Gwe Rina Ronjakari. Grazzi, grazzi President. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja ir-rapporter għal dan il-abbozz, nixtieq nirringrazzjakom għal proċess ukoll li għaddejna minnu. Kien hemm kontribuzzjonijiet differenti b'opinjoni differenti ma nixtieqx naħbi l-flat li aħna ma naqblux fuq il-prinċipi bażiċi tal-governanza ekonomika. Jiena jena mux għanaddih punt punt dan il-dokument ma nixtieq inqajjem xieħut mill- punti li huma l-iktar importanti għalina meta niġu biex nitkellmu dwar l-aġġustament. Fil-premessi fil-ġugwe NGL e, mill bidu netedna li nixtiequ li jkollna indikaturi soċjali irridu naraw kif Dan influenza il-qat, l-aċċess ta' zaza ħassuq ta' xol. Aħna għanna ċifri u nafu u nistgħu nuru kif il-politika ekonomika bidlet il-ħajja ta' ċittadini tagħna u nixtiequ li dan jiġi inkluż fil-premessi ħalli bekk nistgħu ngħidu li għandna l-aspetti soċjali li qegħdin fir-rapport. Jiena naħseb li jridu nitfaw kritika wkoll fuq il-linja politika. Sal-ġimma l-oħra l-Assembleja Parlamentari tal-Konsil tal-Ewropa tkellmu dwar xi sekwenzi fuq il-bnedmin tal-fatt li sikajna aħna ċinturin fil-vizavi il-budget sana, ġifir importanti li jenħarsu kif iġritiet tal-bnedmin ġewwa mill-quta mill-politiki l-ġodda. Hemm nis li f'xi pajjiżi tant esperjenzaw bidla fi ħajjithom ta' kuljum li nistgħu nitkellmu dwar bidla u tnaqqis ta' drittijiet tagħhom tal-bnedmin irridu nħarsu lejn il-konsegwenzi mill-banda l-oħra tnieħu gost nara minn punt 22 sa 25 li aħna tnejdu lill kummissjoni li jirridu jikkonsidraw iktar fatturi meta jiġu biex jevalwaw kull pajjiż imma ovvjament Mannixen, il-Komissjoni mandiċ tistudja biss ir-riżultati ma rridu nħarsu lejn il-konsekwenzi fuq il-bnedmin tal-politika ekonomika. Kif iġi affettwata l-ħajja ta' kuljum tal lenis normali, rridu aħna nikkomunikaw din l-informazzjoni l-Kummissjoni, mbagħad hemm il-kwistjoni ta' demokrazija. Iva huwa minnu u eh, li hemm xi problemi li jirridu nsolvuhom bħala grupp politiku aħna ferm kuntenti u nistgħu ngħidu iva u iktar imma nixtiequ li l-parlamenti nazzjonali ikollhom vuċi ola vizavi l-politika nazzjonali u hemm l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li jridu jiġġieldu fuq xi aspetti rridu naraw li madrittijiet kull istituzzjoni ikollu u jina ħirqana wkoll ħalli jkollna dibattitu. Grazzi ħafna għal e FDD Marko Valli. Oh, sorry, sorry. Gue, uh, Greens, Greens. Al-ħodor Ernest Urtason. Grazzi ħafna. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja ir-rapporter għal proposti tagħha. Jina ferm grat għal fat li Iva ma ċedditx uh, u evitat il-riskju li um, aċċettat il-sistema attuali u għalet li din il-sistema taħdem tajjeb għax nafu din il-sistema fija ħafna problemi. U tajjeb li hija lesta li tħares l inmi s-sistema attuali u għalhekk hemm bażi komuni bejn il-gruppi tagħna u hemm xi punti li nistgħu naħdmu fuqhom flimkien. Ir-reviżjoni legali hija vera importanti f'dan ir-rapport. Inti tkellimt dwar xi affarijiet li ma ħedmux tajja, pereżempju inti qed li rridu nerġgħu nistudjaw il-qafas legali fil fi paragrafu 15 pereżempju hemm dan il-punt anke xi oħrajn. Aħna nidentifikaw ħafna mill-punti li ma naqblux magħhom, jiġifier ma tagħmilx sens U naħseb li għanna nitolb il-Kummissjoni ħalli tagħmel reviżjoni sieħa mbagħad dwar li jrid ikun hemm iktar skrutinju demokratiku mill-Parlament fuq is-sistema kollha kemm tal-governanza ekonomika fi rekomendazzjoni tal-kull pajis individwali għal kemm hemm kod deċiżjoni fuq il-governanza. Id-dokumenti kollha donna met jagħtu ħafna lokal manuvrar l-parlamenti rridu nħarsu r-wol tal-istituzzjoni tagħna u rridu nitolbu reviżjoni tal-qafas ħalli jkun iktar demokratiku u naċċertaw li jkun hemm iktar skrutinju. Irridu aħna nħarsu lejn ir-riżultati imma nixtieq nisħaq fuq xi ħaġa li vera importanti. Aħna fassanna dawn ir-regoli sabiex nippruvaw naqsu l-level ta' dejn ta' ħafna pajjiżi, imma dana wassal għat naqis enormi fis servizzi pubbliċi għax dana kien l-uniku mod kif eh, il-gvernijiet raw li setaw jnaqsu l-livelli ta' dejn imma dana kawza wis problemi għax id-dejn komplezit fil-maġranza tal pajizi fil snin reċenti. Dan it-test irid jitkellem dwar dan il-fenomenu b'mod ċar. Il-ħames punt. Irridu nisqu aħna fuq il-fatt li irridu aħna imbidlu l-enfasi, irridu nitkellmu iktar dwar l-investiment. U inti tista' wkoll tistudja xi tip ta' sistema ta' buffering għal tipi partikolari ta' investiment meta tikkalkula d-dejn għax meta jekka jkollok investiment li jista' wasal għal eh, tkabbir dawn il-pjanijiet għandhom jiġu implementati fuq eh, meta twila ta' żmien. U għal xejn ikollha mekanizmi ta' flessibilità jekk jintużaw darba l-affarijiet imorru ħażin, rridu niżaw aħna l-flessibilta sabiex ma nispiċċawx mbagħad ma nsibux ruħna fis-sitwazzjoni il ħazina il-politiki kontraċikliċi għandhom jiġu implementati qabel ma jkollhom il-problemi għax tisma li meta pajis jidħol perċessjoni u mbagħad il festibilità trid tiġi applikata lejl ħaġa trid issir minn qabel ir-rapport jitkellem ukoll dwar ir-reviżjoni tal-proċedura tal mm, bilanċ mikroekonomiku ċi iva irrid ikollna approċċ li hu iktar wiesa lek senala issa peress li ħafna ħin li rridu ninkludu l-indikaturi soċjali fl-iskobu dan huwa vera importanti għalina l-ħodor resqu dan il-punt meta it-two-pack u s-six-pack ġew adottati u ħankomplu nisqu fuq eh, dawn l-affarijiet. Żewġ punti addizzjonali fil-qosor id-dejn irridu nħarsu lejn il-qafasa governanza ekonomika kif se jkopri strutturar mill-ġdid tad-dejn imbagħad it-trojka. L-Avukat Ġenerali tal-ECJ fis-sentenza tiegħu li ħareġ li tkellem dwar it-trojka, imma rrid ikollna qafas ta' komunità demokratiku li ħjiġi minflok ir-rwol ta' trojka għax dan ir-rwol kien ta' vera diżastru Markova. Si, eh, grazie. Iva, Jena ringrazzja il-Presidenta li tefaw dan il-punt fuq l-agenda. U ta' tekst inizjali, ringrazzja il-rapporter kontent li s-soċjalisti għamu u għamlu ċertu kondizjonijiet kritiċi anki jekk issa pala eh, kif għalu l-FDD, pala rappresentant tal-FDD u anki moviment tal-5 Stelle nista' ngħid li jiena pjuttost eh, kuntent dan ir-rapport. Eh, mhux qed nara però illi eh, iktar impetu jingħata lil dan il-gvernanza u anki il-gvernanza ekonomika u anki kemm però ma' affarijiet tajbin bħalma pereżempju il-fiscal compact illi nafu li huwa eh, xi ħaġa tajba ma fl-istessin nafu li mhijiex sostenibbli. Aħna diġà qegħdin nippruvaw mill-lat fiskali nissikkaw iċ-ċinturin ta' ħafna stati, jiġifieri dan il- il-peace eh, fuq il-fiscal compact ma jistax id-daħal. Kien hemm imbagħad fl-istabilità wkoll oħra li kienet iktar eh, moda salm il-ġurnata l-fatt li intom irnexxilkom <laughs> tikkonvinċu sifra si kienet radikali, però jdispjaċini mela d-daħal tu xejn fuq il-food gap, food gap, għaliex u ma nafx, ma nafx għalfej, ma ma daħħaltu wiex. Jien fil-fema tiegħi fir-rapport eh, għanna mannix analizi tajba bizzejt biex turina illa li kif rinaxina naslu għal din il-problema. Jek aħna musan analizzaw il-situazzjoni ekonomika u il- ma l-ikbar punti ta' zbilanċ fil-zona ekonomika, għatma ħan uħarġu b-regoli tajbin, irridu nifmu irrida tal-Konsil li huwa limitat fil-rida li jarmonizzaw dan mill-punt fiskali tal-Istati membri E, u dan iktar hija blokkata s-sitwazzjoni mhux biss mm, għal ftit xhur ilha blokkata bal għal snin. Kien hemm ċertu żbilanċi kellna, per eżempju, e, għandu pal-Ġermanija surplus li mur kontra l-liġi e, li dan mbagħad jinterferixxi mal-żbilanċ li għandhom pajjiżi Eh, pal mandob ta' għal tal-Italja, l-Greċja, l-Italja, l-Portugal, u xnafin, ġiviri, aħna nifmu kif. Jek aħna ma nanalizzaw sew is-sitwazzjoni u nifokaw eżattament xinu ma dawn il-punti l-enin ta' zbilanċ, mod se noħarġu regoli tajbin li jkun jistgħu jibbażaw ruħan fuq parametri da' numeri ta' 3-3 partikolari li wistaj wasalna li nevitaw li kun hemm din tip ta' kriżi. Kellha hemm nispiċaw dawn il-kriżijiet kollha bdejjem ħabba l-istess problemi approċċ iktar kritika iktar dettaljata fuq kif aħna fil-fatt wasanna għal li nitolbu din il-gvernanza. Importanti u koll li poġuwa fil-rapport għaliex dan l-aħħar din l-aħħar miżura li qegħdin nieħu niħdu fuq il-quantitative easing Ija, ta' kemmu mhijiex quantitative easing Ewropew ta' moneta li suppost għandu jgħin l ċittadini hija daħqa fil-wiċ fuq livell globali. Eh, jekk di mhux qed tirrealizzawa imbagħad intom il-problema tagħkom. Grazzi. Issa ngħaddu għar-rapporter tal u membru prominenti Silvi Golar. Ingrazzi għal-Onorvi Preres, għal-xola, għal-skambi kolla li saru. Jina mela mela nixtieq nagħmel xi punti. L-ewwel aħna naqra eh, maħarqin <laughs> għaliex hemm eh, ċertu regoli li mhux qed jiġu abduti ma fit-trattat. Jekk huma qegħdin fit-trattat bħala dritt sekondarju bella aħna rridu nimxu ma' dak li hemm ma' dak li hemm fil-trattat aħna ma nduru, ma nistgħux induru, ma nistgħux ma nistgħux ma minnha di Probabilment hemm ċertu affarijiet illi aħna bil-forsi ġidu nagħmlu minħabba li qegħdin fit-trattat u ma nistgħu nagħmlu xejba, waħlin. Forsi tistgħu tisktu naqra jekk jogħġobkom tgħid il-kellim. Nixtieq ngħid li l-problema hija li ninsistu fuq ir-regoli Imma s sistema mhijiex kompluta minħabba li fuq il-livell legali hemm ċertu regoli u qorti ta' ġustizzja. U fil-qasam ta' trattat tal-gvernanza makroekonomika ma jkunem ebda rikors għal annulatment ta' deċiżjoni tal-Konsilu laqas għal eh, tnaqqis minħabba tal-Istat u hija sistema illi fejn aħna kienna ħafna frustrazzjoni għal ħafna snin. Il-Komissarju Muscoviċi qal li dawn kienu falliment, dawn il sanzjonijiet iva, ovvja, huma falliment imma xie post isir. Prokuratur fejn hemm il-liġi fejn jipprattika liġi kriminali. E, e, e, ma se jagħmel xejn, mhux anke kikun hemm sinjali ta' falliment. Għal ġenerazzjonijiet ta' ġejjini iktar importanti li konna investiment milli nkonna d-dejn. Naħseb li d-dejn pubbliku palma ġi pratikat fi snin li li għaddew u anki speċjalment fil-fatta fil-kassa Franza bżon kalma uħor imma minna rebda rispett għal ġestjoni tajba billi zidna per eżempju l-impiegati fil-amministrazzjonijiet eh, lokali per eżempju dawn kollha u jieġaġi responsabbli. Għax mux għedin nejnu biex naqsu d-dejn u n-investi. Iva, Ovvijament għajab t investi imma jgħak li investi. T-investi bċaħġa li d-wasal għal ġestjoni u tazim aħjar tal-flus. U spejjes. U di ma sax nifem għal-fejt jġidu l-affarijiet fil-pajis tan sabiħtana. Biex nispiċċa fuq ponti uħar li semmet il-rapporter ħadimna ħafna u kellem ħafna fuq tekst kummissjoni darba li għadiet, ma naħsbu li l-iktar triq li wasanna s-suċċess u għalli aħna nipruvaw naqdu approċ strutturali illi tattaka il-problemi kollha kumma tal-ekonomija mhux biss u t tejn u deficit u hemmhekk mirridu nsaħħu fir-rapport ta' kollu li kontu xieqsu ma' dak l-aspett iktar mill-li dak inxaqsa ma' deficit u dejn ta' prevenzjoni korrettiva illi għal darba hija fissata mit-trattat u hija eh, konfrontata minn ftijim internazzjonali u allura l-aħħar ħaġa sur Lukas intom għandkom problemi problema biex tarżu meċi l-huma l tal-ġida kontra l-faqar. Mela jina nistidinkom illi tmur titqa' ma' nies illi huma f'pożizzjoni vulnerabbli għaliex inti ma tistax tkejjel il ingwarjanzi fil-verità. Imma biex namlu għarridu naraw, mor naraw barnejna biex din s sala toħda bis-serjetà. Grazzi. Ma ħadd tiktar li jixtieq jitkellem għal kaġ DI. Mela nadu għal-rapporter. Mela, xi bżoċ punti tlieta. Għalfej l-affarijiet ġraw kif ġraw. Mżewġ elementi illi nirdu nevitaw naraw. Waħda li hemm ċertu ċikli fl-ekonomija. U meta toħloq ċertu unjoni sati membri individwali eh, jitilqu dawn l-istrumenti li għandhom jabbandunaw dawn l-istrumenti li s-soltu għandhom biex jirregolaw dawn il-problemi. Il-problema li dawn ma kienux eh, fissati fuq livell Ewropew, ma meta tispiċċa bi kriżi f reġun jew fl europa kollha għemmi, jew fiż zona Ewro kollha għemmi, ma ebda tip ta' mekkaniżmu li tajn jgħinuna biex naħarġu bil-kriżi li fli namlu deleveraging intern illi u diffiċli immens politikament, soċjalment illi zomma d deja U tagħmel ħafna ħsara. U ġib ħafna d-batija. L-Unjoni Ewropea minħabba li raġunijiet politiċi għandek ekonomiji differenti, ma mbagħad għandek suq wieħed l istess monita u bl-istess politika kommerċjali tagħni joħloq bilanċi. U dawn l-isbilanċi qegħdin jikbru dan iż-żmien kollu kif qalet eh, eh, Sinra Beresh minħabba il-pot kif qed jaħdem il-, -il Zona monetarja. Eh, ovvjament hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru. Issa fuq il-latini fuq il-aġġustamenti li saru. Importanti li ma provax naħbu l-affarijiet. Tkabir mhux biżejjed, hemm id-deflation, hemm qatt kbir, għandna l-żbilanċi kbar li qed jiżdiedu u għanna rridu nindirizzaw mod serju il-fatt illi aħna għadna f'dan il-awċ u li zoni oħrajn ġeografiċi irnexxilhom joħorġu minna di. Ilhom. Jiġifieri kriżi ġrat fl-2008 qegħdin fl-2015 issa. Fuq ir-riformi u l-proċessi ta' ġustament ċertu mill-elementi li għedna kif semmejna huma konsegwenza ta' tip ta' ġustament li aħna segwejna. U meta aħna nsemmu il-riżultati fantastiċi fi stati membri b'xi sati membri ikolli nitfa' dubi fuqhom. Id-dispeċini. Għaliex iva, għandek titjib element wieħed li huwa d-deficit. U għandek eh, titjib għall-aċċess għall-finanzjament estern wara li sibi għalu li li sibi ser intervjenu u jikontrollaw spekulazzjoni fuq id-dejn sovran. Imma inti għandek dejn enormi u għat kbir ħanaqt il-klassi tan-nos, klassi medja, ħanaqt l-investiment u u l-iskolla li kienu kwalifikat għax dawn kellhom jitilqu minn pajjiżhom jemigraw. Jiżoqdu attenti għaliex la darba inti għandek tsunami tista' jew tmur għal aħjar wara jew għallar ar jekk tilt kollox, jekk inti għamil dan ċertu livell ta' ħsara palma saret ċertu pajjiżi jekk inti fit sentajt li ta' tlift il-26 tal-GDP tal-GDP tiegħek ħaddu immens biex terġa' tqum fuq saqajk u tiġi ftijak. U terġa' l menun l-lura l-fejn kont meta beda l-proċess. Iġifiri jien uqdu tent immens meta dan l-istrateġija nejdi għata ta' suċess, għalix aħna għeddin nidbedu mill-li natu il-tweġibiet adegwati u xirqa li ċittadini. Mija kusin komplessa immens tip ta' problemi qed ħabtu wiċċhom magħhom il nies eh, jeħtieġ l-attenzjoni kbira fuq kif nistgħu nindrizzaw id għazdi u soluzzjonijiet. Grazzi tas-sew tal-ħin li tajtuni. Grazzi, rapporter. Grazzi, grazzi kollegi kollha li naħseb li kienet diskussjoni u tli ferm. Jidir hawnhekk hawn ħafna ponti differenti li nistgħu naqdu, allura naħseb li tajb ninkun nistaw nistgħu nagħmlu rapport li koerenti u li jmur li lin minn dan il-ħafna retorika u kliem sabiħ vojt. Aħna e, rridu nibatu e, messaġġ ċar fil-lingwaġġ tagħna. Jiena rrid insemmi xi affarijiet e, li ntqalu bejn ditna li nkun ċara fuq il-problemi li għadin qudiemna. Sa ċertu punt, Jiena naqbel ma dak li qal Sor Sajna fuq il blum, fuq dak li qal fuq Dizzulblum. Għaliex il-regoli, u regoli ma tajbin, imma regoli. Ġew applikati ħazin? Għalhekk ma ħadmitx jew kien hemm raġunijiet oħra. Jiena ma fimċ. ħanerġa nibda. Is-sitwazzjoni ekonomika. Tafx ini is-sitwazzjoni fi zona euro. U l-problema hi li kien hemm applikazzjoni ħażina. Firi komplikata jew leġi, firi regoli ta' qabel jew ta' wara, 6 plus 2 pack. Sfortunatament hija analiżi sempliċi żejjed, simplifikata żejjed biex tkun veru, u hemmhekk illi aħna rridu naħdmu biex inkunu nistgħu naqbżu dawk l-elementi ta' ta' nelbu dawk l-elementi ta' nuqqas ta' bejnietna u noħarġu għal soluzzjoni utli tagħmel mil ħaġa. Fuq il-proposta ta' Sotero li kien dwar l-insaħħu ir-rwol tal-ċif ekonomist tal-Kummissjoni hija xi ħaġa li nistgħu nkomplu nibnu fuqha, hija xi li nistgħu niżviluppaw għalluk ħanħares b'interess fuq dawn il-proposti iżda għal darboħra oħra ma naqbilx ma' analiżi li huwa minħabba li regoli jew ir-reforma kienet tajba ma kienet implementata b'mod ħażin, ma sibx jew biżiet bħala spiegazzjoni. spjegazzjoni. Fuq il-kommenti ta' Esther Delang, ingrazzjata li saħet fuq l-urġenza li hemm eh, li hemm nemxu l-qudiem f'dan il-rigward dan il-qasam, iżda naħseb taqbel miegħi meta ngħid li f'din l-emerġenza l-urġenza hemm ukoll element li hija il-kwistjoni li għandha x'jaqsam mal-erba' presidenti li u kuq daqstant urġenti li mhux qiegħed jgħin biex naqqas dan il-staġnar li qegħdin fih u li mhux qed wasal biex jerġa' jqanqal dan il-mekkaniżmu biex jerġa' jibda jaħdem fl-aħħar mill-aħħar u li jagħmlu xogħol kif suppost. Jiena mm, m'għandix dubju mhux hawnhekk biex toqdi tfal fjuri, ta' fitta fjuri, imma jek għanna nistaw naqżu irridu nżidu il-paragrafi mela le, imma mux edenek, eh, mux dik l-iktar ħagġa diffiċli. Issa, fuq 3% jew 0%. Mhuwiex dibattitu il hemm fir-rapport imma hija xi ħaġa li l-ekonomisti jagħmlu mistoqsijiet fuqha. Xi tfisser inti meta tara kif dan kif ħaddaħħal fit-trattat budgetarju għan ta' 0%. Aħna wasanna supposta 3% jagħmel dan mill-iktar sens iktar konformi ma' idea ta' soċjetà li tkun investit minimu, ammont minimu. Issa fuq il-kornament naħseb li ħajkun hemm ċans ta' dibattit interessanti għal dak li huma l-osservazzjonijiet issa ta' Sur Luke. jaqis li kien hemm ħafna analiżi, jiena naqbel ma' dan osservazzjonijiet. Jien ma rridx li dawn ġew morru għal-ura l minna fu rapport tal-kriżi, ma naħseb li fil-proposta tiegħi t-moċar elementi li jridu jitqisu sabiex inkunu n niċċaraw u nħaffu x-xogħol tagħna. U eh, kien hemm partijt partit fejn ma naħbiex miegħu Fej jgħid li hu maħseb illi il- ġestjoni tal-krizi ma saret sew, mux kustjoni ta' implementazzjoni ta' regoli, jenna naħseb illi u matnej il-problemi, fuq id-dejn u koll naqbel, naħseb illi ħat ma jista, ħat mandu interess li ma jatiex kasu. U għax mux suġġett li wieħed jista' jaqbatu jfendi għal-rasu jagħmel li jrid fuq. Jiena Ser naqra bil-reqqa il-emendi għax huwa ankomuni komuni, imma nixi nġbdukom l-attenzjoni li fil femma tiegħi l-aħjar mod kif aħna nkunu inqas komplikati huwa li jkollna inqas regoli u iktar politika. Jekk aħna naqblu hemmhekk, mela nistgħu mexxu l-qudiem. Għal kollega tijaj jortasuna hawnhekk Naħseb li hemm element ukoll irridu niżviluppaw fir-rapport illi dak kollu li jippermettilna li nimxu l qudiem f'termini ta' konverġenza bejn l-ekonomija taż-żola illi hija xi element li hija mm, wis żommejna fomna siket fuqu aħna ma nistawx nifmu illi dawn l-elementi kienu assenti nieqsa minn nota tagħna li ġiet ittieħdet mill-Kommissjoni anki jekk nibdew minn mandat li ġi rekomandat mis-summit taż-żona euro. Allura, jekk irridu nimxu l-qoddim fuq punta ta' konverġenza mela kwistjoni ta' fiskalità eh, nħarsu lejn l-Irlanda manki jista' tibembri oħrajn, trid tkun għal-qalb il-kizba tal-livelli ekonomiċi u monetarji. Fuq il-livell ta' afko, eh, tal-afko, aħna Issa wasanna biex nkompletaw ir-regoli fil-Qorti Ġustizzja fuq il-politika ekonomika jiena diffiċli biex naħseb illi din il-politika tista' titqies bħala politika legali. Dan huwa suġġett illi rridu nkomplu diskutu fuqu. Naqbel mjaħħaq illi jekk aħna nkomplu niżviluppaw il-proċedura tal-bilanċ makroekonomiku hija triq li tista' tiġi żviluppata aktar mingħajr ma ninsew ukoll dak kollu involuti sfidi involuti għal dak li huma d-dejn u d-deficit. Dak huma reazzjonijiet tiegħi li xtaqt naqsam magħkom fid-dawl tal-proposti tal-kollegi tiegħi. Grazzi. Thank you very much to the rapporteur is here. Now, uh... Grazie ħafna l-rapporter. Id-dati tal-emendi, id-dati tal-emenda hija t-tini ta' marzu fis-satejt warnof sinar aħna mbagħad anzi fis-sitta ta' flaxija l-emenda il-konsiderazzjoni tal-emenda jkun fil-23-24 ta' marzu mbagħad tagħna nivvutaw fil-plenarja ta' april. Ikona diskussjoni u kol dwar rapport fil-plenar ta' april. Nitlobkom sabiex tpoġġu bil-qeda tifdu postkom ħabba nixtieq li nibdew bil-votazzjoni. Yes, yes, just a second. Can you take seats so we can proceed with a test, a check? Hudu, paskan kam bil-eda għalli namlu test. Għandkom il-karti tal-vot daħadwom fil-magni. Tajjeb, mela ħaniftaħ il-votazzjoni, votaw. Ħanaraw jek il-magni jahdmux. Number of colleagues still to vote. Jider li għatfadar xie kollegi li għatridu jivutaw. Yeah. Everybody's voting. Kulħadd tivvota. Qed nara li hemm biss disawwerbajn vot u 52 il-karta tal-vot bħalissa għandna fuq l-idejn. Kieġobkom poġġu bil-qeda. Here one still to vote. Check. Did you vote? Okay. Tfadal person waħda biex tivvota. Naħseb li issa vota kulħadd. U nistgħu nibdew bil-votazzjoni fuq ir-rapport ta' l-Onorevoli Rosati fuq semestru Ewropew. Nibdew bil-kompromess A dawk favur no kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 19, dawk favur. Kontra, Aħjar, nivutaw permezz ta' votazzjoni elettronika kieġobkom ivvotaw votazzjoni miftuħa. One EPP too many. Em, vot zejjed. Sur President, hemm ħafna paroli u ħafna storbju, kulħadd bil-wiefa jitkellem u jparla. Poġġi bil qiegħda nitlobkom jgħid il-President u hemm vot żejjed minnaħat tal-PP e, kirġbu minnu jirtira l-vot sewa wis nara l-votazzjoni maddiċ din l-emenda. Emenda 25 daw favur. Kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Kompromess B. Favur. Kontra. Maqsum żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Tini parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 28, favur, kontra, astenzjonijiet Aħjar nivotaw permezz ta' votazzjoni elettronika kieġobkom ivvotaw? Vote is closed. Votazzjoni magħluqa m'għaddiex. Emenda 36 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet 37 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. MV1 favur kontra aħjar nerġgħu nivotaw b'mod elettroniku fuq MV numru 1. Votazzjoni miftuħa. Nar votazzjoni m'għaddiex. Issa ngħaddu għall MV2 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. MV numru 2 tieni parti favur kontra Aħjar nivutaw permezz ta' votazzjoni elettronika fuq it-tieni parti ta' MV2 kieġobkom ivvutaw. Hemm vot żejjed tal pp e. Votazzjoni issa magħluqa m'għaddietx. Kompromess ċe. Favur, kontra, astenzjonijiet għadda. MV3 favur kontra Aħjar l votazzjoni elettronika fuq MV3 kieġobkom votaw. Hemm vot zed tal-PP e u tal-SND wkoll. Sewwa so, nagħlaq votazzjoni ma' ditx. Kompromess D, dak favur l-ewwel parti, kontra astenzjoni ta' D. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess E, favur kontra astenzjonijiet għadda. 72 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. MV4 favur kontra astenzjonijiet aħjar nċekkjaw MV4 kif ġibkom votaw. Hemm vot tal-PP żejjed, e anzi tnejn issa. Vot tas-soċjalisti żejjed. Xorta waħda sanna vot żejjed tal-PP. E. Fadal vot żejjed tal-PP e, kif ġobkom? xorta waħda tanna vodżejja ta' Pepe. Maddiċ. MV5. Favur. Kontra. MV5. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Kompromess F. L-ewwel parti favur. Kontra astenzjonijiet għaddit It-tieni parti favur kontra. Aħjar nivutaw permess ta' votazzjoni elettronika t-tieni parti ta' kompromess F kon votaw. E Għanna zewġ voti zejda tal-PPE. Tajjeb, nara votazzjoni maddiċ. L-emenda 82, favur. Kontra. Nivvutaw permess ta' votazzjoni elettronika jek tixtiequ 82. Għanna votzijiet meħat tal-PP. E. Xorta waħda għadu hemm dal-vot żejjed. Sewa wisna l-votazzjoni ma' ditx. 84 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 85 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 86 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 88 favur kontra astenzjonijiet għaddiet MV6 ma nix nivutaw fuq paragrafu 7, envi 7 favur kontra ta' għaddiet. Kompromess G favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess H favur kontra astenzjonijiet għadda 101, menda 101 favur kontra astenzjonijiet Votazzjoni elettronika kieġu kun votaw fuq wieħed. Pablo tgħid l-qalbi għad fil-grupp il ħazin Tpoġġux pressjoni fuq ħadd m'għaddiċ 102 l-emenda 102. Favur? kontra maddiċ laqas 103 assa dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ it-test oriġinali it-tieni subheading favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess i tattika favur kontra astenzjonijiet għaddiet 118 l-emendat 118 favur kontra aħjar nivutaw votazzjoni elettronika, kieġobkom votaw. Nara il-votazzjoni maddiċ kompromess jie, l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astenzjoni taddiet it-tieni parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet 120 emendamenti favur kontra astenzjoniet għaddiet 128 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ 129 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ MV paragrafu 10 favur kontra Naħseb ma din laqqas. Paragrafu 10 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 11 MV favur kontra il-gwewa kontra. Maddiċ, envi paragrafu 12, favur kontra astenzjonijiet Maddiċ kompromess k favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess L bemenda orali favur bemenda orali ta' rapporter ġiviri, favur kontra astenzjonijiet għadda. Melissa għanna nivvotaw fuq l-ewwel parti Jew naddim l-ewwel mela l-kompromess hemm l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll 155 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 156 favur kontra astenzjonijiet maddiċ Paragrafu 13, MV 13, l parti favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet it-tieni parti favur kontra aħjar nċekjaw fuq it-tieni parti. Kieġobkom votaw. Għatfadal xi kollegi li għandhom jivvotaw. Jidher li kulħadd tivvota l votazzjoni. Maddeċ. Kompromess N favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess O favur kontra astenzjonijiet. Għadda emenda 164 favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess P favur kontra astenzjonijiet għadda kompromess E favur kontra astenzjonijiet għadda MV14 favur kontra astenzjonijiet maddiġ MV15 favur kontra astenzjonijiet aħjar. Niċċekkjawa din hemm 15 jiena nasib m'għaddiċ projekt jekk tixtiequ votazzjoni jom miftuħa. Still five colleagues to vote. Għatfadal ħames kollegi li għandhom jivutaw. Ma sibx li jridu jivutaw. L-għazlajiet tagħhom mela għal votazzjoni. Ma MV16 favur kontra astenzjoni maddiċ MV17 favur kontra astenzjonijiet maddiċ MV18 favur kontra astenzjonijiet maddiċ MV19 l-ewwel parti Ollu jdejkom sew favur kontra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 I didn't understand. Okay, second part, those in favor? It-tini parti, dak favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ, MV20, dak favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ, 120, dak favur, kontra, astenzjonijiet, nistaw nitċekjaw fuq 180, kieġobkom votaw. One, two EPP too many. Għanna zewġ voti zejda minnaħat tal pp ċort għanna vot zejjed, nalqu votazzjoni, maddix. Il-vot. Il-test oriġinali da favur kontra stanzjonijiet maddiċ li PP e kienu kontra. Le, ma ħjar nċekjaw bit-test oriġinali, votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Close the vote, please. Okay. Yeah? Yes. Adopted compromise R in favor. Adopted. Compromise R favur kontra stanzjonijiet għadda. 186 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 190 favur kontra astenzjonijiet nistgħu nifutaw fuq 190 kif ġibkom votaw. Għanna żewġ voti żejda għal PPE. Nistgħu nagħlqu votazzjoni. Melli. Mija wieħed design. Favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Kompromess esse l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tini parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. It-tielet parti favur kontra astenzjonijiet. Aħjar nċekjaw it-tielet parti kieġobkom votaw. One EPP too many, two EPP. Għanna vot zejjed tal-PPE, tnejn fodal wieħed mela naqra votazzjoni maddiċ dil-parti kompromess te dawk favur. kompromess te daw favur kontra astenzjonijiet għadda kompromess u favur l-ewwel parti kontra astenzjonijiet għaddejt it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddejt Emenda 226 favur kontra aħjar nivutaw ta' votazzjoni elettronika kieġobkom fuq 226 votaw. Nara votazzjoni. Maddiċ. Test oriġinali dok favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess V. Favur. Kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess W. Favur. Kontra astenzjonijiet għadda. L-emenda 239 dawk favur kontra nistaw niċċekjaw 239 votazzjoni elettronika kif ġobkom votaw. Nal votazzjoni maddiċ. Emenda 240 dawk favur kontra Jekk tixtiequ nerġgħu nċekkjaw 240 votazzjoni miftuħa kif votaw. Nara votazzjoni maldiċ ddiċ 241 favur kontra astenzjonijiet taħjarni niċċekkjaw 241 na votazzjoni. Għaddiet kompromess x dog favur kontra astenzjonijiet. Għadda budget wieħed favur kontra astenzjonijiet għadda, budget tnejn favur kontra astenzjonijiet. Budget nejn aħjar nerġgħu niċċekkjawha, nivverifikaw permezz ta' votazzjoni elettronika kif ġew Kif tafu kien hemm numri ta' paragrafi mresqa mill-budget li aħna ma votajniex fuqhom, nara il-votazzjoni, maħabba li hemm xi ftit minnhom li huwa barra mill-kamp ta' applikazzjoni budget numru paragrafu 3 favur kontra sanzjonijiet għaddiet, paragrafu 4 tal-budget favur kontra astenzjonijiet għaddit l parti tieni parti m'għandniex nivvutaw fuqha paragrafu 5. L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet. Nistgħu nċekkjaw din it-tieni parti. Nara votazzjoni maddiċ tini parti. Paragrafu 6 tal-budget ma nixħan votawa fuq tini parti tal-paragrafu 6 dawk favur. Kontra. Mela niċċekjaw it tini parti ta' paragrafu 6 mħabba mhux kulħadd olla jdessew kieġobkom votaw. Nara votazzjoni. Għanna vodzijiet tal-PPE. Maddiċ. Anzi, skużawni, għaddiet. Paragrafu 8. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Naħseb għanna l-istess maġġoranza u għek għaddiet f'paragrafu 9 favur kontra astenzjonijiet għaddiet jekk tixtiju nistgħu nivverifikaw b'eżempju nista' votazzjoni elettronika. Is paragraf 9 Vote is closed. Nalqu l-votazzjoni ma ddiċ. Għalek paragrafu 10 tini parti minn huwa favur kontra verifika. Vote is open. Votazzjoni miftuħ. Closed. Malu. Adopt. Addit. Paragrafu 11. Dawk li huma favur. Kontra astenzjonijiet addit. Paragrafu 13, it-tieni parti, min huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. 14, l-ewwel parti, min huwa favur? Kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti, min huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet? għaddiet 15, budget favur kontra il-liberali favur għaddiet budget 16 l-ewwel parti minn huwa favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ Jaħseb li eh, l-vot kien ċar imma nistgħu nagħmlu verifika fuq 16 it-tieni parti votazzjoni miftuħa. Vote is open. Oh, Still a lot the number of colleagues to vote. Votazzjoni miftuħa xatfadal ħafna kollegi li rridu jivvitaw. Votazzjoni miftuħa. Maddiċ 17 budget favur kontra Gwe kontra maddiċ Budget paragrafu 18 l-ewwel parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit it-tieni parti favur kontra namlu verifika. It-tieni parti, budget 18, votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni maluqa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. compromise why? Not to be voted. Le, mux għan rivvotaw fuq dan il-kompromess. I have written not... Għandi miktub li ma nix nivvotaw fuq parti. L-ewel parti, le, tini parti da jgħet il-president, favur. Kontra. Namlu verifika. Votazzjoni miftuħa, budget 19, it-tieni parti. Yeah, but apparently on the official voting list is to be voted. Fuq il-lista uffiċjali ta' votazzjoni miktub rridnu nivvitaw. Disclosed. Rejected. Votazzjoni maluqa maddiċ. Why? Minu ma favur kontra astenzjoniet għaddit. Test oriġinali paragrafu 24 minn favur kontra sanzjonijiet għaddit. Kompromess AB favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess AC favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 18 favur kontra astenzjonijiet Gwe kontra. Namlu verifika ta' amenda 18. Vote is closed. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Test oriġinali, ċitazzjoni numru 1, favur. Taqblu li nivvotaw fuq iċ-ċitazzjonijiet kollha kemm huma f'daqqa. Taqblu? Tajjeb wis mela ċitazzjoni minn wieħed saxran blok minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit kompromess z favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess AA favur kontra astenzjonijiet għaddit ċitazzjoni minn 11 sa 15 hemm blok favur kontra stenzjonijiet għaddit naddu fuq il-vot aħħari votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ir-rapport 40 favur 20 kontra rapport u għawdatat nixtieq nifraħ li rapporter. Issa senna du għal-rapport Kylie. Le. Ludvingson umbat wara l-ewwel ikollna għandna Kylie umbat Ludvingson. 30 second breathing time. Okay. 30 sekonda. You change the tires. <laughs> okay. We can start con compromise A. Compromise favor. Dok li huma favur kontra astenzjonijiet għaddit. emenda 46 minn huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ Emenda 48 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 49 favur kontra. Namlu verifika fuq emenda 49 votazzjoni miftuħa. Hemm persuna żejda, le, nżewġ persuni żejda mill-PPE. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Sorry. Which amendment were we vote? Konat nivota fuq li mal-ben emenda. Emenda 49. U ġiet adottata. Issa se għaddu għall-emenda 50. Votazzjoni miftuħa. Le. Jgħid il-kellim. minu favur kontra. Maddiċ. Jek tridu namlu verifika votazzjoni miftuħa fuq emenda 50 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess B minu a favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit Emenda 54 minu huwa favur. Gwe favur kontra astenzjonijiet adottat 55 minu huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ 56 favur kontra astenzjonijiet għaddit 58 minu a favur kontra astenzjonijiet għaddiet 60 minnu ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ 61 minnu ma favur kontra Naħseb li maddiċ verifika fuq 61 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess ċe minn huwa favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 62 minn huwa favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess D favur kontra astenzjonijiet għaddit. emenda 72 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 73 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 75 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 76 favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess E, F favur kontra astenzjonijiet għaddiet emendat 82 favur kontra namlu verifika fuq 82 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, emenda 83 favur kontra assenzjoniet għaddit Test oriġinali paragrafu 5 favur kontra stenzjonijiet għaddit Kompromess G favur kontra stenzjonijiet għaddit Emenda 87 favur kontra stenzjonijiet maddiċ. 88 favur kontra stenzjonijiet maddiċ 89 favur kontra stenzjonijiet Mux nara il-grupp tal-SND mela niftu il-votazzjoni fuq 89. persuna zejda mill-PPE. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Design. Minu a favur. Kontra. namlu verifika fuq design, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda wieħed to design dawk li huma favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ, test oriġinali, Namlu verifika fuq wieħed u design votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni maluqa, maddiċ. Test oriġinali, minu a favur, kontra, Maddeċe naħseb imma namlu verifika test oriġinali votazzjoni miftuħa. Persuna zejda mill-PPE. Votazzjoni maluqa, maddeċe. Emenda 92 favur kontra stenzjonijiet għaddit 93 favur kontra stenzjonijiet għaddit 94 favur kontra stenzjonijiet għaddit kompromess ħ favur kontra stenzjonijiet għaddit 108 dawk li huma favur il-President jikkorreġi ruħu għaxem talba li jkollna vot separat fuq 108 għalek għan nivvotaw fuq 108. Apparently there Milli jider hemm din it-talba u nistgħu nivvutaw fuq din l-emenda separatament. Nivvutaw fuq l-emenda minn huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ 110 l-istess ħaġa minnu ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ 112 minnu ma favur kontra l-istess maġġoranza ma astenzjonijiet maddiċ kompromess i l ewel parti Minu a favur kontra astenzjonijiet għaddit it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit għamlu verifika fuq it-tieni parti votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni maluqa għaddiet. Emenda 125 minn huwa favur kontra namlu verifika fuq 125 votazzjoni miftuħa. Miftu l-votazzjoni. Votazzjoni maluqa maddiċ 126 minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 128 minn huwa favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet 129 minn huwa favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet 130 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 131 favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess je favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess k favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess L Vot maqsum l-ewwel parti min huwa favur kontra stenzjonijiet għaddit it-tieni parti favur kontra stenzjonijiet għaddit it-tielet parti favur kontra astenzjonijiet namlu verifika fuq it-tielet parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Imkellim li qed jitkellem bil-mikrofonu mitfi. Il-President jgħid din l-emenda irtirata. Issa se naddu għal 148 minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddit se kompromess emme minu favur. Vot maqsum l ewwel parti favur. Kontra astenzjonijiet għaddit it-tieni parti favur. Kontra astenzjonijiet għaddit Issa naddu għal 161 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 163 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 164 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 165 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 166 favur Kontra. Din l-emenda waqet u se ngħaddi għal 169. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? 169 għax ħadd żball jgħid il-President mela nirrepetu l-vot fuq 169 minn mela favur. Kontra. Astenzjonijiet? Naħseb li għaddit imma ħir namlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Now. Votazzjoni maluqa, in persuna zejda mill-PPE. Votazzjoni maluqa. Is adopted. One vote majority. Għaddit b'maġġoranza ta' vot wieħed. 171 minu a favur kontra astenzjonijiet għaddit, 172 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 186 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 212 favur kontra astenzjonijiet Naħseb ma ddiċi maħir namlu verifika ta' 212 Votazzjoni miftuħa. One EPP too many. Vot zejt tal-PPE, votazzjoni maħluqa, għaddit. Maġġoranza ta' vot wieħed. 215 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 217 minn ma favur kontra verifika 217 votazzjoni miftuħa One EPP too many. Vote is closed. Adopted. Votazzjoni maluqa ġiet adottata mit 224 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 218 favur kontra astanzjonijiet maddiċ kompromess o favur kontra astenzjonijiet għaddiet 183 favur kontra astenzjonijiet, maddiċ, 184 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 185 favur kontra astenzjonijiet għaddit, kompromess P minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit, 100 design emenda bil-fom minn huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ għallek mela minnajr l-emenda bil-fom 192 minn ma favur kontra astenzjonijiet Maddiċ 196 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess E minwa favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess R favur kontra astenzjonijiet għaddit Emenda 213 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess S minwa favur kontra kontra astenzjonijiet għaddit, amenda 220 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 222 favur kontra astenzjonijiet għaddit 226 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 227 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 229 favur kontra astenzjonijiet namlu verifika fu 229 votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Vot wieħed. 230 minu favur, kontra stanzjonijiet għaddit 231 minu favur, kontra astenzjonijiet namlu verifika fuq 231 votazzjoni miftuħa. 22 Tnejn mill-PPE zejda votazzjoni maluqa maddiċ. 232 minn huwa favur kontra stenzjonijiet maddiċ 234 minn huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ 235 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 236 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 237 favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess T favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess U favur kontra astenzjonijiet għaddit 245 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ 246 favur kontra astenzjonijiet għaddit 247 favur l-ewwel parti minwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet 248 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess V favur kontra astenzjonijiet għaddiet Kompromess we, favur, 249 dik l-emenda ta' kompromess we. Favur kontra astenzjonijiet għaddiet 264 minn wa favur kontra astenzjonijiet maddiċ 265 fa grupp ta' emendi Minu a favur? Kontra? Astenzjonijiet? Namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. We go to 200. Naddu għal kompromess x. Dawk li huma favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. 281 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 228 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 283 favur kontra astenzjonijiet maddiċ kompromess je eh, y dog favur kontra astenzjonijiet maddiċ mela l-esse kolor dun nivvutaw 200 eh, 84 favur kontra sanzjonijiet Madiċ 285 favur kontra astenzjonijiet Madiċ 286 favur kontra astenzjonijiet Madiċ 287 favur 287 li jien jiet il-kelim. Ġitir tirata, sawa. Mela. Mena. 289 favur kontra niverifikaw vot miftuħ naħseb li ta' tottata ma naraw vot zejja tal-IPP adottat b'maġġoranza ta' vot wieħed. Ġviri, 294 u xek. Mela, favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. 295 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Dok favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Mitejn civil design, eh, mitejn civil design aħem, favur kontra sensinijiet. Maddiċ, mitejn, tminjaw design, favur kontra assenzinijiet. Maddiċ, mitejn, tisaw design, favur kontra assenzinijiet. Maddiċ, mitejn, 132 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 228 favur kontra astenzjonijiet maddiċ premessa A emenda 7 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 8 favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 9 favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 10 favur kontra astenzjonijiet għaddiet hija il-tekst oriġinali ta' premessa bi favur kontra assenzjonijiet għaddit kompromess wieħed favur kontra assenzjonijiet għaddit emenda l ettar favur kontra assenzjonijiet maddiċ tekst oriġinali favur kontra assenzjonijiet għaddit Emenda 14 favur kontra assenzjonijiet. Maddiċ. 15 favur kontra assenzjonijiet. Maddiċ. Kompromess 2 favur kontra assenzjonijiet. Għaddiet. Emenda 25 favur kontra astensjonijiet maddiċ, tekst oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 26 favur kontra astensjonijiet mm, għaddiet kompromess tlieta favur l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 28 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex 29 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 30 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 31 verifikaw fuq 30 kien maġġorza ġanra ma żomma kif tridu nivvotaw vot miftuħ vota li pipi żejjed. vot maluq maġġoranza kontra u minn 36 favur Emenda 31 favur kontra astensjonijiet għaddit 32 favur kontra asten skużani le 36 issa Mela 36 favur kontra astensjonijiet maddiċ 38 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 39 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 40 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 41 favur kontra assenzjonijiet maddiċ kompromess erba eh, favur l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess 5 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess 6 favur kontra astenzjonijiet adottat. L-aħħar vot, vot nominali, vot miftuħ. One IPP e too many. Vota li e xorta nwed zejjed. 46 favur, 9 kontra, 5 stanzjonijiet. Proset il-rapporter. Now we put to the vote the draft. Issa nivvotaw la bozza l-opinjoni minn Marcus Verber fuq il European Banking Authority u l-kwittanza. Paragrafu wieħed tekst oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddiet. Wieħed A favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess A favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu tlieta favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess B favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess C favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess D favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 18 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 21 favur kontra astensjonijiet maddiċ 22 favur kontra astensjonijiet għaddiet vot aħari vot nominali votaw favur vot miftuħ skużawni in favor of course. The vote is closed. Vote is closed. <laughs> Vot malo, 46 favur, 11 kontra, memx zewċ essenzjonijiet għaddid. Proset. Go to the draft opinion. Abbozz opinjoni dwar il-kwittanza fu eh, wieħed A emenda wieħed favur kontra stenzjonijiet għaddit kompromess A favur kontra stenzjonijiet għaddit Tekst oriġinali paragrafu 3 favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess B favur kontra astenzjonijiet għaddiet, kompromess C favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda 15, emenda bil-fom favur kontra, skużani, jem interruzzjoni. Mela le, mela le fuq l-emenda bil-fond favur kontra astensjonijiet għaddiet. Mela. Favur, mela emenda, favur kontra astensjonijiet għaddiet. Dik kienet 15, issa emenda 18 favur kontra astensjonijiet għaddit. emenda 19 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 20 tintaqa 23 ġifiri l-aħħar vot aħari vot nominali vot miftuħ. Vot maluq. 48 favur, 11 kontra, opinjoni ġiet adottata. L-aħħar waħda melat fuq l-ezma, discharge il-kwittanza, paragrafu 1, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, emenda 1, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, kompromess a favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, paragrafu 3, tekst oriġinali, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, emenda 5, favur, kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess B favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess C favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess D favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 11 18 skużawni jitilkellim favur kontra astenzjonijiet għaddi emenda 20 favur kontra astensjonijiet maddiċ 28 favur kontra astensjonijiet għaddiet 220 favur neskużawni taqa għaxa dottata nkom raġun mela vot nominali vot aħħari fuq il-vot kollha kemm Vot miftuħ. Għanna vot zejiet tal-IPP, vot maluq 43 favur dax kontra bella astensjoni opinjoni adottata proset li rapporter Għanna bżon minuta qabel ma nifotaw fuq il-rapport ta' Ludwigsen. Minuta. Ma nafx fej? Għax għanna lista ta' votazzjonijiet li ġurnata tal-SND. Sospensione għal minuta. Good <laughs>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 We can start. Everybody's okay. Good. So we compromise A, first part. Kompromess A, level parti dok favur kontra astensjonijiet adottata. Tini parti favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 21 favur kontra astensjonijiet jekk restanti kien favur iva 21 mela adottata, kompromess B favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess C favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess D favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess E favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess F favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess G favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess H favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess J favur kontra i, anzi i, favur kontra astenzjonijiet għaddiet J favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess k favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess L l-ewwel parti rridu nirtiraw it-talba tagħna għal vot maqsum. L-istijar qed ma t talba tagħhom ma mat-talba ta' jew ħad tirtirawha. Le. ġivir xorta vot maqsum. Okay, so affermative, You keep the with the, the split vote. So Mela ħażhom vot maqsum, mela. Kompromess L favur kontra astensjonijiet għaddiet, tini parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda 61 favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 62 favur kontra astensjonijiet għaddiet 196 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess emel ewwel parti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 It might be unusual, but of course forsi iva, forsi mhix tassoltu ma rego tal-proċeduri ma jippermettux li rwol nominali fil-komitat. Mhijiex xi ħaġa li eh, hija projbita, kieku kont qed tisma' kieku kont nisimha' ħana. Iva serju jien imma, misterja ta' qed ngħid, ta' vot nominali. Ma ħatiħu qed jgħid hija verifika mhijiex verifika, ja vot nominali.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 I open the vote, so let's open the vote. Yes. Vote is open. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maġġoranza kbira. Tini parti daw favur. Blemenda orali, naturalment. Mela, it-tini parti dawk favur kontra astenzjonijiet maddiġ. Issa l emenda orali li intalbet mill-PP e u li sijar e dawk favur kontra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

fuq l-emenda rani. Both is closed. Nara votazzjoni. Le għatfadda ġiftit kollegi, għal-issa votazzjoni da miftuħa, kħiġob konfutaw. Nara votazzjoni. Skurri li aħna nistgħu nillimitaw il-monopolju tal-inizjattiva tal-Kummissjoni u l-perspettiva legali. Aħna nivutaw fuq it-test. Fuq l-emenda di mhix mistoqsija li għadek kamilt m'għandix xejn taqsam mal-votazzjoni, inti xa tistaqsija ura jina xtaqt ngħid li jina verament sorpriża illi hemm limitu li qed titpoġġa fuq il-Kummissjoni fuq il-proposti ta' inizjattiva propja. Mill-Qorti tal-Ġustizzja kieku tissorprendini kieku tqis illi dinja xi ħaġa li hija legali. Imma jgħan votaw. Iva għada xejtart li niftu dibattitu bħal dan issa. Nara, votazzjoni. Maddiċ. Mel, issa naddu sabiex nifutaw fuq il-premessi. Premessi numru 2. Emenda 60 favur kontra astenzjonijiet. Jekk tixtiequ verifikaw l-emenda 64 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-emendan 60 ma li xfali da 66 issa samela favur kontra astenzjonijiet. Niverifikaw fuq 66 kieġob kon votaw. Vote is closed. Votazzjoni maluqa. Maddiċi kompromess enne, lok favur, kontra. Depew ma favur il-kompromess N. Astenzjoni ta' ditt l-emenda numru 1 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Liberali. Ma xikku mux favur jew kontra. Għaddit. Emenda 70 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet, emenda numru 2, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Emenda numru 3, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Kompromess O, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Emenda wieħed 72, anzi, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Kompromess jekk tixtiequ nistgħu nivverifikaw l-emenda 72 votazzjoni miftuħa kif ġabkom votaw. Vote is closed. Nara votazzjoni. Għaddiet il-kompromess P dawk favur, kontra, astenzjonijiet għadda, kompromess E l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddiet it-tieni parti favur kontra astenzjoniet għaddiet emenda 78 favur kontra astenzjoniet maddiċ emenda numru 6 favur kontra astenzjoniet għaddiet emenda 79 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, emenda 80 favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, kompromess r, r, favur kontra astenzjonijiet għaddiet, kompromess s, favur kontra astenzjonijiet għaddiet, l-emenda numru 9 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, kompromess ti favur kontra stanzjoniet għadda kompromess T anzi issa favur kontra stanzjoniet għadda kompromess U favur kontra stanzjoniet għadda emenda 13 favur kontra astenzjoniet għaddit Emenda 96 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 14 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit emenda 97 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ emenda 98 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Il-sena votazzjoni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 Next, in roll call vote, the vote is open. Votazzjoni nominali fuq test kif emendat kif ġobkom konfutaw. Nara votazzjoni. 38 favur, 16 kontra 5 astenzjoniet ir-rapport adottat proset l-rapporter. Nistaw nikkonkludu l-laqa tagħna tal-lum. Ħanivvutaw nhar il-ħamis fuq il-fondi tas-suq monetarju fid-disa ta' filgħodu jekk jogħġobkom ejjew ukunu preżenti għal din il-votazzjoni tant importanti. Grazzi ħafna naqilna.